Mela, rrit ta' seduta tal-bira għassamnijom. Jek mawx kommenti minna ħatakom dawn il-minuti nistaw nqisuhom bħala li huma provati. Si, signora Harms? Iva, signora Harms. Tlabsa biex titkellem, signora Harms. Mux fuq il-minuti tal-bira, iżda. Bien. Eh. Waslu li minant li pipi dawn l-emendi jew bidliet fil-ħatri tal-Komitati tal-Parlament. Il-Komitat tal-Petizzjoniet, il signura Mazzoni, ħatiħu post il-Sinjura Gardini. Kumitat ta' Trasport, il-Senjura De ser sertiħu post il-Sur Rike. Mill-grupp eh, tal-Konservativi u Riformista eh, kelli dawn il-ħatri tal-Komitat parlamentari, il-Komitat tal-Petizzjonijiet, il-Sur Kaminski u s-Sur Kerkop. Komitat tal-Ambjent. Signora Ceskova. Il-Komitat tal-Iżvilupp Reġjonali Sur Helmar, Komitat tal-Libertajiet Ċivili Sur Macmillan Scott. Komitat tan-Nisa Sur Kerkop. Sottokomitat fuq drittijiet tal-bniedem is-Sur Diva. Is-Sottokomitat fuq is-Sigurtà u d-Divisa is-Sur Legutko. Il-punt li jmiss hija l proposta l-ħatrit fil-Kumitati Parlamentari. Ma kienx hemm emendi li trasqu. Nista' niddikjara li l-proposti mill-konferenza tal-Presidenza tal-Presidenti jiġu adottati. Is-Sinjura Harms. Sur President, il-biraħ smajna xi ħbarijiet ħżina minn Grosni fi ċeċnija fejn ġurnalist ġurnalista marufa